Okay, members, if you'd uh, calm down, sit down, and then we... Jek jġobkom eżis membri, iskuftit, podġu bil-eda, naraw jekk kulħadd u wiex f'postu, u jekk għandkom xil-lista tal-voti, l-ewwel net. Nadottaw l-agenda donnu ħadd ma jixtieq jagħmel xi tibdiliet u bekk nassumu li l-aġenda hija adottata. Issa għandi l-avviżi tal-President. L-ewwel ned dawn huma dwar dialogi ekonomiċi kollha kemm huma jiġifieri dialogi illi aħna jkollna mal-Ministri tal-Finanzi hawnhekk. Għada ser ikonna dialogu ekonomiku mal-Ministru tal-Finanzi Spanjol, is-Sur Leo de Guindos, huwa ser jattendi, ngħidilkom bi pjaċir dwar Franza, fi 13 ta' jannar jett li l membri li dialogu ekonomiku ma' Franza ġi post-post għattini darba u aħna konna stabilejna 13 ta' frar bħala id-data ġdida. Sadan it-tant is-sekretarjat tal-ekon ġi marra f'illi minħabba avveniment ieħor mhux mistenni Ministru Pier Moskovici musser ikun jista' jattendi l laqata ta' Ekon fit-13 ta' frar din hija t-tielet darba li dialogu ekonomiku ġi post post. Jiena ser nistaqsi l-Ministru sabiex jerġa' jiskeda eh, din il-laqa u nittamaw id-data ma tkunx imbeda wis. Kif tafu eżis membri ma nistax inġelu jiġi hawnhekk imma dan il-posponiment ma tantx jidher sabiħ fajnejna qisu qed jibża minn xi ħaġa għandu xi ħaġa x'jaħbi u ma tantx inissel fiduċja fina. Jiena nifhem il-prioritajiet tal-gvern tgħid il-President. Imma id-dialogu ekonomiku huwa wkoll mekkaniżmu ta' sewi. Ħafna Ministri tal-Finanzi hekk intebħu. mekkaniżmu sabiex jispjegaw x'inhuma l-problemi tagħhom. U ma tantxa isibu udjenza hawnhekk li mhux lesta li jom widen. Issa dwar Lussemburgu. Nixtieq narrafkom illi kien hemm dewmien sabiex norganizzaw dan id-dialogu ekonomiku minħabba l-bidla fil-gvern. Wara l-ħatra f'Diċembru tassur Pierre Germengol bħala il-Ministru tal-Finanzi il-ġdid nittama illi din il-laqa nirranġaw mill aktar fis possibbli. Dwar il-Portugal, sibna wkoll ċertu problemi, ċertu intoppi għaliex kien hemm bidla fil-Ministru. Delegazzjoni ta' Ekon sa dan it-tant iltaqat mal-Ministru l-ġdid fl isbona fi dan il-qafas tar rapport dwar l-attivitajiet ta' Trojka. U għalhekk jiena ser inqajjem din il-kwistjoni mal-koordinaturi dwar jekk jixtiequx illi jkollhom dialogu ekonomiku flimkien magħna dwar il-ħidma li saret fil-kontesta trojka fuq not aktar ġenerali ilkom u importanti li niżguraw illi l-istrumenti u l-odot kollha illi jiġu li ġew adottati fis sixpack u fit tupek jiġu jiġu użati bl-aktar mod effettiv sabiex insaħħu id-dibattitu demokratiku fl-Ewropa dwar dawn il-kwistjonijiet importanti ta' bilħaq. Innu li noqogħdu ninsistu dwar ir-rapporti fuq it-trojka u mbagħad ma ninforzawx is-setat tagħna li aħna ksibna permess ta' tupek u sixpack. Għalek, anka jekk xi drabi l-affarijiet jidru skomdi jina nemmen illi id-dialogi ekonomiċi għandhom jibqaw għaddejjin spiss ikunu tasiwi xi drabi jkunu wkoll anke effervescenti fir rigward pereżempju il-Ministru Malti tal-Ekonomija fejn aħna skoprejna ċertu affarijiet. Issa Naddu għal vot rapport dwar kompetizzjoni Andrea Schwab jenom nieħdu test, jenom lu test. Jean-Paul? Oui, Madame President. Signora President, jina ritna najdilkom xaħġa l-kollegi tal-PP nitlobom illi segwu l-kollega tana l Andreas Schwab u uh, Andreas illi sejati s-sinjali, jekk joġobkom zomajnek kon fuqu. Grazzi. Okay, thank you very much. EPP, Andreas. Is... Grazzi ta' Andreas, PPE, jinsab emmek. Jek joġobkom, għafsu l-buttuni ta'kom. Għawn xaħat li mandux il-kart tal-vot. Pervanx. Għanna kard nisa. Għanna Tnejn fisem il-PPE zejda pervanx. Forsi jistaw jibatu l il-kartijak. Mela l-lura ser ikonna noddu għom il-soċjalisti li qed jivvutaw. Rridu noddu għom issa. Jistaw il-soċjalisti jollu idejhom kollha? Okay? Right, okay. Socialists have... Tajab, wis il socialisti għandhom 13 il-membru. Bekk indaħlu l-pervanx u koll. Mandom zejda. għu li mandux il-karti tal-vot? Le, tajab wis, mele jew nibdew nivvotaw. Għanna emenda 99 minu favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 100 favur kontra astensjonijiet ma taddix 101 favur kontra astensjonijiet taddi 17 favur kontra astensjonijiet ma taddix Verifika, verifika dwar l-emenda 17 and one more to add in against and that Irridu nżidu voti ħor kontra, 27 kontra u 19 favur da bilħaq maddiċ din l-emenda kompromess A. Nu favur kontra stensjonijiet jaddi. 105 minu favur kontra stensjonijiet Taddi 18 taqa kompromess ċerru minu favur, kontra, astensjonijiet. Verifika dwar il-kompromiss ċr. One more to add in in favor. Rridu nżidu vot favur, kolħat vota, ma taddix. Issa rridu nivvotaw dwar l-emendi. 136 favur kontra astensjonijiet naħseb li u kol maddiġ din l-emenda 137 favur kontra Astensjoniet verifika dwar il-137 naħseb għanna l-istess maġġoranza hawnhekk jew innuqas tagħha kulħadd ivvota. vota 23 favur u 23 kontra u għalek taqa 138 favur kontra Astenzjonijiet naħseb għanna l-istess situazzjoni verifika l-darbohra ma taddix maġġoranza akbar, 139 favur kontra ma taddix, 140 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix, 141 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix, 142 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix, So we don't vote Ma nivvotawx dwar il-117 jew il-119 sa 122 għaliex hemm vot fuq id-definizzjoni li jiddomina unek 106 favur kontra stensjoniet ma taddix 107 favur kontra astensjonijiet verifika dwar il-107. Ma naħseb għandna l-istess sitwazzjoni. Two more to vote if you're voting. Fadal tnejn oħra. Votazzjoni mal-luqa. Ma taddix. 108. Minu favur. Kontra. Stenzjonijiet ma taddix. 19 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix 109 favur kontra astensjonijiet ma taddix 110 favur kontra astensjonijiet ma taddix verifika dwar l-emenda 110 tgħaddi, proset. Juri li jiena minix parzjali u xek l-14, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Għalix miktub definizzjoni, fuq ti miktub illi definizzjoni tiddomina. Kull biċċa li hemm miktub li definizzjoni tiddomina aħna se nivvutaw fuq sustanza 111 minn favur. Kontra? Astensjonijiet. Naħseb li ma taddix imma ħjar nagħmlu verifika. Kulħadd ivvota? vota 22 favur, 24 kontra ma taddix. Mija u tlettax issa. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Mija u favur. Kontra. Astensjonijiet. Anna. Numru differenti mela ejjew. Namlu verifika. Għadal persuna oħra għax Kullħat Kulħadd tivvota ta' għalix 23 favur, 23 kontra. Kien hemm 23 favur, 22 kontra, imma pervanx hija kontra koll. U għalhekk din l-emenda taqa. 116 minu favur, kontra. Verifika naħseb li maddiċ. Fadal persuna oħra ma taddiċ. Imko 20 minu favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. 123 favur kontra astensjonijiet taddi ma nivvotaw dwar artikolu 4 u ngħaddu għal 126 126 minu favur kontra astensjonijiet verifika dwar il-126 kulħadd ivvota Taddi. 127 minu favur kontra astensjonijiet taddi 22 favur kontra astensjonijiet ma taddix jek tridu namlu verifika tridu verifika le naħseb kienet ċara kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi 133 favur kontra verifika dwar il-133 taddi issa nifutaw dwar il-25 minu favur kontra astensjonijiet taddi 26 favur kontra astensjonijiet taddi 135 favur kontra jiet ma taddis kompromess ċe għanna emenda bil-fum mill-alde u l-grupp tal-ħodor. U għalek l-ewel nivvutaw dwar it-test li jinkludi l-emenda bil-fom. Jekk ma jaddix, nivvutaw dwar it-test minna l-emenda bil-fom. Il-test jinkludi l-emenda minnu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ma nistax nara sew. Aħjar, nieħdu vot elettroniku. Kulħadd ivvota? Ma jaddix? maġġoranza u għalhekk jiena daqsxejn għamja. Issa votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minu favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti. Favur. Kontra. Astensjonijiet jittaddi. Issa ngħaddu kompromess ċeqa. Paġna 11. Kompromess ċeqa, minu favur. Kontra. Astensjoniet, verifika. Dwar kompromess ċeqa. Ma taddix. Issa kompromess ċebbe. Menu favur kompromess ċebbe. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Juri 23 favur. Kontra astensjonijiet. Ma taddix 45 favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb illi din l-emenda taddi. Verifika dwar l-emenda 45. Yes, indeed, that is carried. Iva ta' bilħa għaddit. Dawru l-pagġna. Emenda 46 minu favur. Ta' fej wasanna 46 favur, kontra, tensjonijiet ma taddix. 177 favur, kontra, astensjonijiet verifika dwar il-177. Der li kienet għattiet imu impossibli li nkun naf fadal persona oħra sabiex tivvota. vota taddi 24 favur 22 kontra. il ta' A? Le, mela. Emenda 178 minu favur kontra stensjoniet ma taddix 47 favur. Kontra? Astensjoniet ma taddix 179 favur. Kontra? astensjonijiet ma taddix 32 favur kontra verifika dwar imko 32 kulħadd ivvota taqa 23 favur 23 kontra 180 menu favur. No kontra astensjonijiet aħjar namlu verifika. Xan affarijiet interessanti għaddejjin. Fadal persuna oħra tivvota, jekk se tivvota, votazzjoni magħluqa. 23 favur, 23 kontra l darboħra u bek din l-emenda taqa. 181 favur. Kontra? astensjonijiet naħseb illi taqa imma ħjar nagħmlu verifika. Tlieta favur, 23 kontra l-darbohra taqa, imko tletin minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika. Għalix naħseb li rasim bras għal darboħra. Fadal persuna oħra. 24 favur, 22 kontra. ħaġa għaddit. 182 favur. Kontra. Astensjonijiet verifika dwar il-182. taddi. 183 favur kontra astensjonijiet verifika dwar il-183 Għaliex kien hemm xi diverġenzi fil-vot. Iva ta' 48. Disa u erbajn, minu favur. Kontra sessjoni taddi. Juri 28 favur. Kontra Astensjonijiet ma taddix. Kompromess de tliet partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Votazzjoniet mhux tas-soltu, telet parti favur. Kontra? Astenzjonijiet verifika dwar it-tielet parti. Jekk tridu verifika dwar it-tieni parti nagħmluha wkoll. Fadal vot ieħor. Tajjeb it-tielet parti. Ma taddix tridu verifika dwar it-tieni parti? Le, tajjeb wis għaddit. Inti Verifika dwar it-tieni parti. Quarter votes, everybody voted. Oh, and that appears reject. Kulħadd vota ma taddix. Nwelek għanna l-ewwel parti ta' kompromess de illi għadda l-ewwel parti biss għaddit. Irdu nifutaw dwar xi ħaġa oħra il-President le. Kompromess E. Kompromess E minu favur kontra astensjonijiet jaddi issa emenda 55 Menu favur kontra astensjonijiet ma jaddix verifika dwar l-emenda 55. That's rejected. Um, ma deċ. 98 da kolla favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw 198. Mela. 199 daw kollha favur kontra astensjonijiet ma' deċ. Issa naddu għal kompromess F l-ewwel l-emenda orali. Ta' kolla favur? Kontra? Astenzjonijiet aħjar nivverifikaw għaliex il-kombinazzjoni tal-vot hija differenti. Għaddit? mela xorta għadna se nivvotaw fuq dan il-punt vot maqsum żewġ partijiet. Għat irridu nivvotaw mod separat bl-emenda orali grupp tal-ħodor tistaqsi president Għax issa biddilnija dik il-parti li tajt passing on bl-Inglis u jekk issa biddilnija din l-emenda orali ma nixxambuħ il-vot maqsum. Mela issa naddu għall-emenda 58 daw kollha favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess ġe dak favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw fuq il-kompromess ġe. Mela 23 favur, 23 kontra. Kompromess ġe jaqa. Issa naddu għall-emenda 205 da kolla favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 206 favur. Għalfejn ta' għadin. my, my, my brain doesn't understand how the falling of... Jiena ma nistax nifem kif jek ta' amenda wahda ta' amenda oħra, diġaġra darba din. Le, dak ma mandux jaqsam. Le, ma taqax, hija ħaġa differenti minn dak li qed ngħid jien. Mela, 206 daw kollha favur. Kontra? Astensjonijiet niferifikaw. One more to vote, and that's rather heavily carried. Għaddietu b'maġġoranza sostanzjali. 207 daw kollha favur kontra assenzjonijiet niverifikaw fuq 207 skużawni. Imma kulħadd qed jivvota mod differenti llum. To vote if you're voting. Baqa' tnejn oħra x'ivvotaw jekk se tivvotaw. Tajjeb, grazzi ħafna se nagħlaq il-vot. Din 23 favur, 23 kontra. Pervanxja kontra mela din ma taddix. 59 favur. Kontra. Astensjonijiet ma ddeċ. Ġuri 33 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma ddeċ. 208 dawk favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 209 ġiet irtirata. 210 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 211 dak favur kontra ma bdeċ. 60 favur kontra astensjonijiet deċ. 212 dawk favur kontra aħjar neċċekjaw fuq 212. Sefti voted, one more. Kulħadd tivvota? Baqa persuna waħda x'tivvota, tajb wis se il-vot? Maddeċ. 61 favur kontra astensjonijiet maddeċ 213 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit imko 41 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 214 favur kontra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 bidu tal qabel ma bdejna votaw inti għat li kien wisq tal-PPE, issa x'kif in is-sitwazzjoni? Le, dik ma bdiċ għal u l-vot tajt il-President. Le, aħna għanna jitla messaċ fuq l-screen tagħna meta jkun hemm wisq għati qed jivvotaw. Kompromess H, daw kollha favur, kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess I, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess je dak favur kontra astensjonijiet. Ħanerġa nibda, ħanerġa nibda. L-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw fuq it-tieni parti din li għaddiet ma niverifikaw. Kulħadd tivvota iva kelli raġun kienet għaddiet. L-emenda 226 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 227 u imko 45 dawk kolla favur. Kontra, niverifikaw l-aħjar. Oh, well, that's rejected. Yeah, you just have to hold on a bit longer. The machine's going slow today. Magna meċa bil-mot il-lum tajt il-President, ma' ditx. 228 favur kontra astensjonijiet għaddit, 229 favur kontra astensjonijiet għaddit. 66 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 67 favur, kontra, astensjonijiet, aħjar niverifikaw ma naħseb għaddit. One more to vote, one more to... Person oħra, t-tivvota, senala, Iva għaddit, imkow wieħed dak favur, Dawk favur fuq imko wieħed kontra astensjonijiet niverifikaw imko wieħed. Okay, everybody's voted and that's rejected. Tajjeb, kulħadd tivvota maddeċ. 68 daw kollha favur? Kontra? Astensjonijiet? aħjar nivverifikaw imma naħseb illi waqgħet ukoll din. Għat ma tista' tkun ċert. Iva, taqadin, vot wieħed. Imko tnejn daw kollha favur? Kontra? Astensjonijiet ma' deċ. 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 70 favur kontra astensjoniet għaddiet 71 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ivan, niċċekjaw fuq 71. Kulħadd tivvota mela dak 27 kontra. 72 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw fuq 72. 72. Ta' imkot li ta' dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Aħjar niverifikaw, et niverifikaw fuq l-emenda 2. Baqa 2 oħra min jivvota. Senala il-votazzjoni maddiċ 26 vot kontra 73. Sir Schwab? Mikrofonu għal-kellim? Peress li l-vot fuq kompromess ġe kien daqsek rib 23-23 u peress li inti u l-vot imbidel għax sinjura Sajja reġa t-vota, tista' nerġaw votaw għax 23-23. Le, aħna votajna kif kien il-numru ta' persuni li kienem fil-kamra dak il-ħin ma nistawx. Kien dispjaċina ħafna, imma bat ikonna nerġgħu nibdew il-vot mill-bidu għax jaġajt ħol xaħatiħor imbagħad. Le, aħna konna għadin nivvotaw fuq il-kompromess u xaħat staqsa kif votajna. U xaħat u jina attiva mela ħammorru l-ura jina dejjem l-esta illi niverifika meta nkunu għadna għedin qed nivvotaw fuq dak il-punt imma mbagħad eh, ma, nistawx nerġaw immorru l-ura meta jinbidel il-numru tan-nies li kunem fil-kamra. Skużawni huwa kontra l-proċedura. Jiena nipprova nkun ġusta kemm jista' jkun u niċċekkja kull membżon bżonn li jiġi ċekjat imma ma nistawx nasaġeraw. L-emenda 73 daw kolla favur. Kontra. Astensjonijiet niverifikaw. Ma' 74 da kolla favur kontra astenzjonijiet maġġoranza l-istess issa l-emenda 77 da kollha favur kontra astenzjonijiet maddeċ imko erba da kolla favur kontra astenzjonijiet għaddiet 78 dawk favur Għax ħaddit ħaġa tant minix imdorrija li għaddu għaw l-affarijiet. Mela, għaddu għal l-emenda 80. Favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 81 favur, kontra, astensjonijiet, jidirni li għaddi din imma ħjar niverifikaw. verifikaw. Persuna oħra nqosa tivvota tajjeb wis għaddiet din. Kompromessa adottat. 82 mela daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddit 83 favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq 83. persuna oħra jonqosa tivvota, kulħadd tivvota, tajjeb, votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. 84 daw kollha favur, kontra, astensjonijiet, m'għaddiċ. L-emenda erba' dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 87 daw kollha favur, kontra, Assenzjonijiet maddiċ. Menda sitta. Favur. Kontra. ma maddeċ. Ġuri disa. Favur. Kontra. ma maddeċ. Imkow seba. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma deċ. Emenda seba. Favur kontra astensjonijiet ma deċ. 89 favur kontra astensjonijiet ma deċ. 8 favur kontra astensjonijiet ma deċ. Design favur kontra, astensjonijiet maddeċ, 91 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, imko 8 favur, kontra, astensjonijiet nivverifikaw, naħseb li maddeċ. Min ċerta, eh? votazzjoni maluqa u fil-fatt maddeċ. Disa favur. Na, disa oħra favur kontra assenzjonijiet aħjar niverifikaw għal xieċ fiex kienna xiftitaw. Persun uħraċ li vota, votazzjoni maluqa għaddit, issa imkow disa. Favur? Kontra? Assenzjonijiet u 92 favur. Kontra. Astensjonijiet aħjar niverifikaw fuq 92. Għaddiet l-emenda 10 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 12 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Ġuri 11 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 13 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw. Għaddit l-emenda 14 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw fuq 14. Għaddit. 93 taqa, l-emenda 12 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet 15 favur kontra astensjonijiet niverifikaw fuq 15. Għaddiet. Im, imkow 13 taqa, 94 issa. Favur, kontra, astensjonijiet aħjar niverifikaw. Maddeċ. 95 dawk favur kontra astensjonijiet għaddi. And then we go to IMCO. Issa għall-emenda numru 16 maqsuma żewġ partijiet, nata jinkollu l-parti favur kontra astenzjonijiet aħjar niċċekkjaw l-ewwel parti kif votaw. Kulħat t tivvota ma ddiċ tini parti. Ma fxek ta' mirx sens din il-tini parti minħabba kifet naqra mx tant tamel sens. Mela ta' għamela li mis design issa. Aħjar nċekjaw design kieġu kum votaw. Kulħat t-vota din kol ma t-laqaċ. 98 issa. Favur kontra astenzjonijiet aħjar niċċekjaw din ukoll naħseb li mxa tgħaddi iżda kieġob konvuta. Għaddiet. Nxat li jishtiq jihu pawza qasira? Le, tajjeb, mena ħanifutaw issa fuq it-test kollu kemm huwa kif kien imedat. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Tisa favur, tlita kontra, erbajn kienu favur. Issa fuq il-mozzjoni kollha kemm kemmi. Wieħed u erbajn favur, tnejn kontra u erba' stanzjonijiet. Rapporter, tixtieq li tibda bin-negozjati. Iva, grazzi ħafna Sinjor President, jien mhux ħantawwa li żejt. Lorna nixtieq ningrazzja ħafna shadow rapporteris l-oħrajn mill-partiti l-oħrajn, jiena nixtieq ngħid li rnexxinna perjodu qasir ħafna ta' żmien li rnexxinna nistabilixxu ċertu kompromessi jiena naħseb illi fil-votazzjoni deċiżiva illi kienet importanti ħafna dak il-kompromess kien 23 favur 23 kontra jiena naħseb li verament hemm ħafna pressjoni u hemm ħafna rida politika wkoll sabiex nippruvaw insibu soluzzjoni nixtieq inħeġġeġ lill-kollegi sabiex jappoġġaw il suġġerimenti tagħna grazzi. I'm opening the vote on on oh, Mr. Langen, yeah. Mr. Langen. Iva, minħabba illi tant kienem voti importanti fuq uh, suġġett daqshekk ewlini naħseb li dan is-suġġett għandu jitressaq qudiem il-plenarja. Naturalment hekk dan biex jiffaċilita x-xogħol tal-rapporter. Iva, jiena naqbel ma' Sir Langan. jien nistaq nitkellem għannom tiegħi jiena ma naħsibx li jaqblinna nibdew triologu b'vot li kien maġġoranza b'kombinazzjoni kważi. U voti inda sras imbras da mux l-opinjoni tal-Parlament Ewropew aħjar naddu fil-plenarja dan huwa l-uniku mezz xira kif nitrattaw dan is-suġġett. I, I understand the, the comments that are made. Ivet nifhem dak li qed jingħad minħadd hawnkom aħna nistgħu nivvutaw fuq din id-deċiżjoni ġifieri jekk aħna niftħu negozjati jew le għandna bżonn 26 vot favur sabiex aħna niftħu negozjati, jiġifieri jekk tistaw t tivvotaw. Okay, I'm closing the... Tajjeb, ħanala il-votazzjoni għanna 34 favur u 12 kontra. L-ebda sanzjoni mela il-grupp li ħajmexxi negozjati ħajkun il-ċer, il-viġi ċer, rapporter kif ukoll ix-xebel rapporter. Grazzi ħafna. And for those who are anxious, the next meeting. Well, dawk li nsabu daqxajna, t-tjużi saħnerġaw nil-taqaw it-tlieta fl-erba' nofsinhar.